Naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda ġifiri prezentazzjoni. Eh, prezentazzjoniet ta' numru ta' rapporti. Għanna il-rapport ta', ta Sinjura Kuneva dwar il-ħaddima domestiċi nisa u nisa li jaħdmu fis settur tal-kura fl-Unjoni Ewropea. Naddi l-kelma li Sinjura Kuneva rapporter. Grazie President. Kollegi onorevoli, il-ħaddima domestiċi illi ħidu kura u dawk li jagħtu l-assistenza huma dawk il-persuni li natu lil natuhom li tfal tagħna il-xjuħ tagħna u il-morda tagħna. U dawn għandhom dritt li kollhom ħajja soċjali, ma huma persuni invizibbli m'għandhomx assikurazzjoni, huma esklużi soċjalment. U dawn huma normalment nisa. Zewċ miljoni u nofs ta' eh, ħaddima domestiċi fl-Europa. U 80% huma nisa jaħdmu għal ħini twal mingħajr vakanzi, mingħajr eh, assistenza ta' saħħa mingħajr pensjoni u jaħdmu f'kondizzjonijiet li ma jistgħux jiġu kontrollati għax m'hemmx metodi ta' ispensjoni biex wieħed ikun jista' identifika dawn il-ħaddiema biex jirċevu protezzjoni kif hemm bżonn. Il-popolazzjoni tagħna qed tixjieħ u t ħul tan-nisa fis-suq tax-xogħol joħolqu iktar bżonn ta' dan it-tip ta' persuna. U l-Istati membri dan jafuh u ma sadattant jippermettu illi dawn il-persuni ma jkunux reġistrati u qed inaqsu l-ispejjeż pubbliċi u qegħdin nisfruttaw din il-forza ta' ħaddiema mm, li ma għalawx ħafna flus. Għanna bżon illi intejbuha din is-sitwazzjoni fl-Istati membri. Jew inkella għanna bżon ta' liġijiet xierqa għal biex natuhom kondizjoni ta' ħidma umani ratifika tal-Konvenzjoni 189 tal-ILO fuq il-persuni impiegati fi xolijiet domestiċi. U irridu ninkludu dawn din il-kategorija, mbagħad iċ-ċertifikazzjoni u l-professjonizzazzjoni ta' din il- ta' din il-professjoni. U Franza u, u Belġu huma żewġ pajjiżi li għandhom uh, l-aħjar situazzjoni. U bat hemm anki uh, Eh, unions għax dawn il-ħaddima ma jafux eh, fejn jistaw imorru biex jiddefendu drittijiet tagħhom. Hemm bżonn nagħtuhom informazzjoni fuq id-drittijiet anki għal dawk li ħadmuhom. Nirringrazzja tal-kooperazzjoni illi kellna lil kollega Tanja Gonzales illi tat l-opinjoni għal Komitat tal-Impigi u Affarijiet Soċjali u daw kollha illi eh, taw il-kontribut tagħhom għal tħejja ta' dan ir-rapport. Ah, jien għandi bżonn tal-appoġġ tagħkom speċjalment issa qabel il-votazzjoni li ssir għada. Il-parti tal-konservattivi talbu votazzjoni tal-partijiet separati għaliex il-punti il-puntijiet importanti eh, huma jixtiequ jirrifjutaw ċerti, ċerti dispozizjoniet importanti. U bekk inkun nistaw id fuqa, jekk ma natux eh, miżuri vinkolanti, jekk ma narfux il-professjoni, jekk ma ridux li dan il-grupp ta' ħaddiema jkollu drittijiet fuq il-ħin ta' xogħol, fuq il-assistenza ta' saħħa fuq il-kwistjoni ta' eh, ek jistawx eh, ikollhom it tfalu ma' stess u fuq il-ratifika anki tal-konvenzjoni tal-ILO, allora huma jaċċettaw illi dawn il ħaddima ma jkunux dikjarati u jkunu mingħajr drittijiet. Allora f'dan il-każ jistgħu jgħidu huma kif huwa possibbli li nittolleraw din id-diskriminazzjoni bejn iċ-ċittadini normali, bejn dawn iċ-ċittadini u ċittadini normali li huma privileġġati. Kif jista' jkun li huma ma jħossux ma jħossux ruħhom eh, disturbati minn din is-sitwazzjoni. L-Ewropa eh, edha taqa' edha eh, tbiet l-Europa me ċittadini u anki l parlament għandu responsabilità fuq din il-kwistjoni. Il-kwistjoni li qed niddiskutu hija kwistjoni ta' rispett ta' dinjità oman. Anton Chekhov meta kiteb għal eh, illi il-persuni kolti għandhom jirrispettaw dawn il-kriteri, għandhom jirrispettaw il-bnedmin bħala persuni. U din hija kwestjoni personali ta' kull wieħed minna. Illi nuru xinija l-kultura tagħna, u xinuwa il-rispet tagħna. Grazzi. Grazzi li sinjura Koneva naddu issa proċedura KHDI. Is-Sinjura Tomb. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Grazzi, President. Naqbel mar rapporter ma' Senjura Kuneva, l statistika turi eh, immaġini sfavorevoli ħafna, ħafna nis specialment nisa jaħdmu eh, fil-djar, ma mux biss migranti, anki nisa li għandhom eh, xol jibqaw id-dar biex jihdu kura tal-familja, tal-ġenituri anzjani u tat-tfal taħħom għalix mem ħadd iktar u mem lebda possibilità oħra għaliex memx kindergartens li umu wisq għaliex id-djar tal-anzjani ma memlijin nies u dawn in-nisa mhumiex imħalsin u m'għandhom labda protezzjoni soċjali. U din hija ħaġa li ma nistgħux naċċettaw. ċerti stati membri użaw eh, miżuri f'pajjiżi Slovenja għandna regolamentazzjoni fuq dan is-settur, però għandna bżonn ta' soluzzjoni sistemika. Nistgħu namlu eh, ħafna iktar mek ikonna soluzzjoni sistematika nistaw innaqsu l-ekonomija griża u dana jibbenefika mhux biss lil nis l nies imma l-istoċjetà kolla kemmi. Grazzi Signora Ward. Grazzi u grazzi wkoll l rapporter għal-rapport li għamlet u anki il-kollegi l ohra li ħadu pozizjoni progressista. U importanti li najdu b'mod ċar f'dan id-dibattitu illi s sitwazzjoni tal keres nisa hija affettwata bil-politika ta' austerità bit-naqis tal-servizzi pubbliċi fl-Europa u anki bil-gvern konservativ fir-Renju Unit. Meta n-nisa ikollhom jieħdu dawn id-dmirijiet ta' kura u mumiex rikonosciuti u laqas appoġġati aħna naraw regressjoni u inqas ugwaljanza tal-ġeneri. Aħna ma qatt ma nitkellmu fuq e, sofferenza tan-nisa jew tal-kwistjonijiet ta' saħħa mentali u, u, u dan, din il-kwistjoni laqas hija im, imsemmija fil-rapport, aħna rridu li ikunem prassi skambjata fuq dawn il-kwistjonijiet. Eh, hemm bżonn natu l-empowerment tas soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet lokali biex jaġixxu u jieħdu l-passi kollha biex jgħinu eh, il-bżonnijiet tal-dawk li huma l-inqat liktar dajfa. Sur Marjas. President, jina nishtiq nirringrazzja l sinjura Kuneva tar rapport tagħha u nishtiq ngħid ukoll li n-nisa li jaħdmu bħala eh, bħala ħaddiema domestiċi jaffaċċaw kondizjoni diffiċli ta' xogħol għax ix-xogħol tagħhom mhuwiex dikjarat u normalment mhuwiex kopert mill-liġijiet ta' xogħol. U mem lebda protezzjoni soċjali jaqas kopertura u dan jfisser li l-paga tagħhom hija baxxa u mhumiex f'pożizzjoni illi kollhom kondizzjonijiet ta' ħajja eh, ta' tajxin eh, deċenti, speċjalment fil-Greċa meta nieħdu f'konsiderazzjoni id-drittijiet tagħhom, meta nikkonsidraw li m'hemm l-ebda leġiżlazzjoni, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom jirrikonoxxu id-drittijiet tax-xogħol tan-nisa illi jaħdmu f'dan is-settur u għandhom jaġixxu fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom. Fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea għandha għanda mandiġ tkompli eh, eh, eh, din l-azzjoni kontra dawn in-nisa. E, is Harkin, l net nixtieq ringrazzja s-Sinjora Kunova tar-rapport fuq dawn il-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea. Jiena personalment resaqt 17 il-emenda għall-opinjoni tal-Komitat tal-Impjigi u jiena kontenta illi najt li dawn l-idejat kollha ġew inklużi jina nappella fuq l-istati kollha biex jirratifikaw il-konvenzjoni 189 tal-ILO. Din hija il-konvenzjoni tal ħaddima domestiċi u jiena kontenta nara li fl-Irlanda l-pajjiż tiegħi ukoll irratifikat eh, din il-konvenzjoni imma hemm 22 stat membru Iħor tal-Unjoni Ewropea li għadhom mamluħx dan jridu jagħmluh. Irridu niżguraw ukoll il-professjonalizzazzjoni tas-settur biex eh, eh, biex jiġu inklużi u jiena kontenta wkoll illi għal direttiva eh, tkun inkluża fir-rapport. Jiena appoġġa anki l-kampanja li għandhom jiġu jsiru viżibbli u napellaw biex ikollhom kondizzjoni deċenti għal dawn il-ħaddiema kollha fl-Unjoni Ewropea. Grazie, President. Ix-xogħol e domestiku is-solitu m'għandux kontratti għandhom pagi baxxi, man memx rispett, biżejjed mistrieħ, m'għandhomx ehm, vaganzi u naturalment laqa sikurtà m'għandhom soċjali u xogħol prekarju u xogħol li mhuwiex regolamentat u naturalment mhuwiex sottopost għal negozjazzjoni kollettiva. Dawn il-ħaddima għandhom situazzjoni perikoluza. Il-30% ta' dawn il-persuni e, u ma foqra fil-Portugal u dana grazzi għal politika ta' austerità imposta u dana wassal għal e, privatizzazzjoni tal-sikurezza pubblika u għal dini raġuni ħafna persuni għandhom bil-fors jihdu dan it-tip ta' xogħol u dina hija imħabba l-politika ta' sfruttament li timponi l-Unjoni Ewropea. Signore Gonzales Penjas, grazzi, xtaqt nirringrazzja il-kollega Koneva tal-ħidma kbira li għamlet b'dan ir rapport u tal-fatt li kollaborajna tant mill-viċin u ħadimna anka mal-Kumitat tal-Impjigi fejna ħadħsib dan ir-rapport. Il-nisa li jaħdmu bħala ħaddiema domestiċi u ma fost li zjed ħaddiema li m'għandhomx protezzjoni fl-Unjoni Ewropea fl-2011 l-Organizzazzjoni Dinija tax-Xogħol kienet diġà ippruvat tressaq Affas internazzjonali bil konvenju 189 sabiex tigarantixxu li kien hemm xogħol diċenti għal dawn it-tip ta' ħaddiema. Imma fl-Unjoni Ewropea sitt stati membri biss iffirmaw u ratifikawh, dawn il-ħaddiema nisa ibatu f'kondizzjonijiet fejn huma vulnerabbli mhumiex imħarsa assolutament, jaħdmu ġranet twal, paga baxxa u m'għandhom l-ebda garanzija illi eh, sar ikun hemm xi ħadd li jipproteġi saħħithom fix-xogħol, hemm bżonn qafas sabiex qafas leġislattiv sabiex niggarantixxu kondizjonijiet tajba għal dawn in-nies u kif ukoll l-involviment tal-awtoritajiet pubbliku biex eh, niggarantixxu li dan ix-xogħol ta' dawn nisa isir wieħed professjonali. Dan it-tip ta' xogħol 88% seħ minn nisa. Iġifiri, eh, dan għajġenna naħsbu illi eh, ma kienx hemm ħafna interess sabiex nittrattaw din il-kwistjoni, ma jekk nittrattaw ankun qed nagħtu imbuttatura anke l-kwistjoni tal-igwaljanza bejn is-sessi. Grazzi. Membri onorevoli, nishtiq nirringrazzja l signora Kuneva rapport il-Signora e Jurova titkellem, illi eh, teffetwa 53 miljon ta' persuni fid-dinja u 2 miljoni u nofs fl-Unjoni Ewropea skont la ILO. Kif inti għat fil-rapport dan u għasettur mimli nisa 83% tal-ħaddima domestiċi kollha huma nisa. Jina rajtu ir-rapport tiegħek attentament u jina naqbel ma ħafna mitħassib tiegħek, pereżempju il-bżonn li jkun hemm rekonoxximent ta' dawn il-ħaddiema u li innaqsu il-ħidma mhux dikjarata li nipromuovu l-integrazzjoni fuq il- eh, fuq suq ta' xogħol u li niskambjaw l-aħjar prassi Meta wieħed iqis anki t-tixjieħ tal-popolazzjoni u wieħed jistenna illi tiżdied id-domanda għal dawn is-servizzi domestiċi. Jiena kontenta illi intkom tappoġġaw l-approċ dittana għal dawn il-caregivers għax aħna u nikkonsidraw l-iżviluppi ġodda u fil-familji li hemm Eh, nis anzjani u tfal u, biex bekk inkunu nistaw anki nużaw eh, vakanzi għal persuni fil-familji. Il-professjonizzazzjoni tal dawn il-ħaddima u importanti il-Kommissjoni eh, sviluppat tlet proġetti biex tajbu il-kwalità ta' servizzi u il- zida fil-produttività il-qafas ta' eh, kwalità li ġi mnidi fl-2012 u għamirat biex jitejjeb il-kwalità tal-ħajja għall-anzjani li għandhom bżon kura u assistenza. Jiena n-nota u koll il-talba tijak għal biex ikunem analizi tal-valur mizjut tal-professionalizzazzjoni ta' dan il-xol u jiena naqbel illi Il-professjonalizzazzjoni ta' dawn il-ħaddiema se żid l-attrattiva ta' settur u anki il-kwalità ta' servizzi motija. Għaliex tista' toħloq anki impigi. Il-Kummissjoni edha taħdem biex twaqqaf dan l-isfruttament u ġi publikat fl-2013 u taraf il- potenzjal għall-opportunitajiet ta' dawn il-ħaddima, specialment fil- xogħol domestiku. U għal din raġuni il-loti ta' dawn is-servizzi hemm bżonn nħedġu. Hemm ċerti stati membri illi għandhom inidu e, Eh, dawn is-servizzi, per eżempju fi Franza u fil- eh, belġu eh, anki l finlandja u l-Izvezja għandhom ċerti benefiċċji illi nipromuovu il-rikonoxximent tal-kwalif ta' dawn il-kwalifiki hija tajba wkoll għal dawn il-ħaddiema. Il-persuni kollha fl-Ewropa għandu jkollhom l-aħjar ħiliet għall-impjegi tagħhom. Dan jista' jtejjeb l-opportunitajiet tagħhom u għal din ir-raġuni l-aġenda tal-ħiliet li ġejja mnawti tieħor se jkollha fokus biex intejbu it-trasparenza tal-ħiliet. Din tista' tkun importanti ħafna għal persuni migranti jew għal rifuġati u biex nkunu nistgħu nintegrawhom fis-suq tax-xogħol. Fuq l-ILO fuq li ħarġet konvenzjoni eh, numru 189, il-Kommissjoni ipromovit regolarment ratifika ta' din il-konvenzjoni fl-2015 Deċembru fl-imkien mal-Presidenza tal-Lussemburgu aħna tlabna l-Istati membri għal laqa fuq ir-ratifika ta' din il-konvenzjoni. Aħna narfu talba għal livell xiera ta' saħħa u sikurezza fil-xogħol. Il-kwistjoni tal-esklużjoni ta' dawn il ħaddima mill-direttiva 89 slax-300 u wieħed fuq is-sikurezza fuq ix-xogħol se tiġi eżaminata fil- dawl tal-riżultati tal-evalwazzjoni tal-akki tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-sikurezza u saħħa okkupazzjonali. Kif semmejt fil-rapport, kien hemm żieda f'dawn l-aħħar snin fil-proporzjon tal-ħaddima nisa migranti. Nieħu nota wkoll tar-rakkomendazzjoni tiegħek kemm lill istati membri kif ukoll il-Kummissjoni biex niżguraw l-disponibilità tal- eh, tal-migrazzjoni legali u għal problemi ta' migrazzjoni legali. Il-Kummissjoni bdiet program ta' azzjoni fuq il-ħaddima domestiċi migranti u familji tagħhom li tinkludi proġetti piloti biex tappoġġa dawn il-persuni li jinkludu anki fl-Ewropa. Jina naqbel ma tħassib tiegħek fuq il-xogħol mhux deklarat li huwa għoli ħafna f'dan is-settur u għandu impatt negattiv fuq dawn il-kondizzjonijiet ta' ħajja u ta' xogħol ta' dawn il-persuni, il-kwalità ta' servizzi tagħhom u fuq l-ekonomija kollha kemm il e, għanna bżonn nagħtuhom e, protezzjoni soċjali u anki jistaw jagħtu anki iktar tħul għal finanzi pubbliċi u sej is servizzi tagħhom li marbut mal kondizzjonijiet tagħhom ta' e, xogħol u għal rikonoxximent tal-ħiliet tagħhom. Jiena fiduċjuża illi sen waqfu pjattaforma Ewropea biex nżidu il-kooperazzjoni biex fil-ġlida kontra il-xol mux dikjarat biex nkunu nistaw namlu skambi ta' laħjar prassi u analizi biex nsibu soluzzjonijiet tal l-sfidi li naraw f'dan is-settur. Jina kontenta li inti semmejt il-ruol importanti tal-partijiet soċjali eh, fu eh, f'dan is-settur. Aħna interessati nkomplu eh, l-attivitajiet f'dan is-settur waqt li fl-istess ħin nirrispettaw l-autonomija tagħhom. Bħala konklużjoni jiena nixtieq ngħid illi l-Kummissjoni għandha intenzjoni illi immexxu l-Unjoni l-iktar lejn eh, situazzjoni ġusta soċjali u dawn jinkludu anki drittijiet tal ħaddiema domestiċi. Għal daqstanti rapportakom u għafuqtu u jgħina u kol biex nkunu nistaw eh, nintegraw din il-politika. Grazzi, President, u grazzi, membri onorevoli. Jurova, Bien, se cierra il signor Jorova, nal-dan il-dibattitu l-votazzjoni ħatkun għada.